Dan u s signora Verġa dwar it-komplija u tisħiħ tal-appoċ għal kampanji ta' til-qim fil-pajizi ta' li għet jizviluppaw u skont il-firem eh, illi ġew prezentati eh, se jkunu eh, publikati fil-minuti ta' din il-seduta. Issa, malar kem jista' jkun jiena sennati il-mikrofonu l-Sinjura Mħanibol u Sur Kelly. 30 sekonda kull wieħed. President, First of all... So, President, l-għu net nishtiq nir il-kol li intom firmajtu din id-dikjarazzjoni u ta' dan huwa suġġett ferm importanti u jiena ninsab persważa li intom il-kol kuntenti li aħna għaddejna riżoluzzjoni li qed titlob għal finanzjament adegwat għal eh, vaccinations għal dawn il-pajzi terzi. Aħna ħdimna ma' NGOs, ma' kampanji fil-Renju Unitu kol, u għalek nixin ringrazzja l-dawk li ħares u l-proposti, s Signora De Kaiser, Is-Sur Newton Dunn, kif ukoll Is-Sur Kenley li jinnaf li rixi jgħid kantejn. L-Onorevoli Kelly. Sur President, fil-qosor nixtieq naqbel mal-ġieħ u l-grazzi li tat il-delegata li tkellmet qabli nixtieq najt li il- ċertu entitajt fl-Afrika ħajkunu beneficjari ta' din ta' din id-dikjerazzjoni u forsi kollom ħajja aħjar dak il-mod. Grazzi Sur Kelly, naddu għal vot issa ir-rapport ta' Sur Kazak dwar um, l-assistenza mikrofinanzjarja lil pajjiżi terzi. Votaw fuq l-emendi wieħed sa'